tal-ambjent saħa pubblika u s-sikurezza u il-votazzjoni isir f'nofsinhar. Il-punt li miss u mistoqsijiet orali għal-Komissjoni dwar il-virus il Schmallenberg. Ħanaddi il-mikrofonu l-ewwel net lil għamel il-mistoqsija. Għal żewġ minuti. L-Onorevoli Lehajrik. President Komissarju, wara il-marda tal-metkaw u tuberkulozi fil-baqar, il-blue tongue, issa għanna dan il-virus ġdijt, il-Schmallenberg virus, li issa jgħat jaffetwa l-animali tana, il-raħala tana, u ma nafux. Eh, ma, nsirux nafu dwar il-fat li huma qed ibatu minn eh, dan il-virus li ġimat wara li tkun eh, ikollhom il-virus. Biex nevitaw embargo fuq il-laħam ta' ċangatana rridu infittxu illi nħabirku biex nipruvaw eh, nsibu soluzzjoni għal din il-marda u naraw li ma tinferix għanna bżon ukoll eh, fond ta' kumpens għal raħala għal min rabbi il-baqar u ma tħossx illi dan il-kriżi ta' saħħa eh, joħolqu mistoqsijiet dwar is-sistema intensiva tal-bidja li nużaw aħna li qegħdin nagħmlu huwa illi qegħdin innaqsu ndajfu is-sistema ta' sikurezza tal-ikel tagħna. U għalhekk rridu nirriflettu dwar dan fil-kuntest tad diskussjoni tagħna tal-politika eh, komuni tal-agrikoltura. Grazzi ħafna l-onorevoli għarrik, issa l-onorevoli Nicholson. Għal żewġ minuti. Tista' tibqa' bil-rifqa, Signor. Grazzi, President. Il- eh, marda sal Smalenberg hija xaġġa ta' sfortuna l-bidja li jridu l bdiwa li jridu jbatu il-konsekwenzi eh, specialment issa f'dan l-istaġun, aħna nafu li dawn probabli ġew infettati fil-ħarifa missa qegħdin naraw il-riżultat ta' din l-infezzjoni. Eh, eh, eh, il-naċ jiġu affettwati b'mod ħażin u jitbildu mejta irridu natu risposta għal din il-problema. Ma hemmx problema li l-bniedem jittieħed minn din il-marda. Però problema minħabba l-projbizzjoni tal-laħam tal-naċ eh, illi mhux qed jiġi aċċettat minn ċertu pajjiżi. Jidher il-laqas l-akbar sforzi li qegħdin nagħmlu mhux qegħdin iservu. Eh, minn din id-diffikultà u risposta koordinata, anzi minħabba din id diffikultà hemm bżonn ta' koordinazzjoni bejn l-istati membri u anke rridu naraw il-data marbuta ma' dan il-virus. Irridu nassikuraw l pubbliku u l-imsieħba tagħna minn pajjiżi terzi eh, dwar is-sikurezza tal-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni Ewropea. Ir-riċerka hija importanti biex noħol joħolqu il-vaċinazzjoni kontra dan il-virus biex eh, il-qoddim ma jkunemx problemi palma eh, kena b'dan il-virus. Grazzi ħafna. Għal żewġ minuta, minuti, l-Onorevoli Dez. President Komissarju, grazzi ta' dan il-dibattitu li qed isir illum dwar eh, dan il-virus Schmalenberg u l-problema li qed joħloq il- Eh, dan qed iġi imqabel mal-akapani virus li affettwa l-annimali fl-Afrika u fl-Awstralja. Ma jaffettwax lil bniedem. Iġifiri, nistaw nassumu illi ehm, dan ix malimberg virus musa jaffettwa laqas il-bnedmin pero jista' joħloq ħafna ħsara ekonomika. Ridu naqalek naraw illi nwaqfu din il-firxa tal-marda u neqirdu l-marda kompletament biex nieħdu dawn il-miżuri għandna bżonn eh, rekwizita ir-rapportar dwar il-virus palma għanna tiġa fil-Ġermanja. Nifmu illi dan il-virus jiġi trasmess mill-parassiti, mill, mill u għalek rridu nipruvaw, e, eh, nizviluppaw vaċċina u għalek il-PPA sejjaħ il-Komissjoni biex tħeffef ir-riċerka fuq vaċin ħalli jkollna waħda mill-aktar fiex possibbli. Il-xogħol tal-Kummissjoni huwa illi nidu azzjoni rapida biex konna din id-data disponibli u nieħdu l-azzjoni neċessarja. Ir-restrizzjonijiet kummerċjali deċiżi mir-Russja fost pajjiżi oħra għandhom jitneħħu mill-aktar fis possibbli. il-Messiku, l-Alġerija u l-Istati Uniti u koll għamlu l-istess projbizzjoniet għalek għanna bżonna ġiċu b'mod veloċi u għanna naraw illi eh, nħeffu biex nwaqfu din il-firxa tal-mardal, żewġ minuti issa. Il-Honorable Raimes. President, Komissarju. Il-sena l-oħra, Eh, feċ eh, eh, virus ġdid li qed jaffettwa l-baqar u n-naċ u li qed jikkawża l-mowt tal-annimali li jkunu għadhom kemm twildu. Hemm problema kbira u il-bdew għandhom din il-problema kbira qoddimhom. Għandna bżonn esperti u monitoraċċa eh, tal-esperti biex aħna nkunu nistgħu naġixxu għabbażi ta' fatti xjentifiċi. Hemm bżonn iż-żmien veru, ma m'għandniex nizmin bizzejet, hemm eh, daw dawn ħala u bdew għandhom bżonn lajnuna għandhom bżonn ukoll font illi jgħinhom biex jiġġieldu kontra il kontra din il-marda ma nafx meta il-Komissjoni se toħroġ biex strateġija ġdida għal Marta. Flimkien mal monitora rridu uh, nimplementaw miżuri u appoċ għal min qed jiġi affettwat. Iż-żmien għaddej u l-marda qiegħda tinfirex pajjiżi eh, li mhumiex fl-Unjoni Ewropea qegħdin jagħmlu eh, ovvjament proibizzjoni Eh, tal-kummerċ ta' dan il-laħam u għalhekk il-bdewa qegħdin ibatu huma il-parassiti, eh, il-brijat u affarijiet oħra bħal dawn li qed iġorru l-marda u għalhekk li rridu naraw kif se nittrattawha eh, din il-ħaġa. Il-marta li jinġar minn dawn it-tip ta' insetti ta' parassiti qed jiżdied minħabba il-bidla fil-klima tagħna għalhekk għandna bżonn li jkollna sistema li tgħin u tappoġġa lil min kun qed jiġi affettwat eh, minn din il-problema. L-onorevoli eh, komissarju sa, minħabba l-sur eh, dalli ma jistax ikun għawek l-lum ħan irrispondi l-mistoqsijiet tal-komissjoni l-komissjoni segwit il-kustjoni ta' Schmalenberg mill-bidu net u aħna ħan komplu nikkoordinaw il-risposta. Ewropea. L-Onorevoli Rajmu staqsiet eh, kif se noħorġu bil-proċeduri standard u aħna nafu li għanna mekanizmi li jassikuraw risposta għal marġ Date jipermettuna narfu il-virus u anka nikkoordinaw l-azzjonijiet tagħna eh, l-esperienza u rietna fir rigward tal-H5N1 u influenzi oħra illi aħna preparati b'mod sodisfaċenti u għanna din dan eh, il-prinċipju ta' saħħa waħda. Hemm eh, però opportunitajiet li nirfinaw il-mekkaniżmi eżistenti u taħt l-istrateġija eh, ġdida il-Komissjoni qed azzjoni ġdida biex tassikura li aħna nkunu dejjem impreparati u ntejbu l-preparazzjoni l-azzjonijiet ta' priorità li qed jittieħdu fl-Unjoni Ewropea ġew ippreparati mill-Istati Membri u nqablu mill-mexxejja tal-Istati Membri u daw kollha involuti fir-rigward tal-prevenzjoni tal-firxa tal-marda fil-waqt li l-marda infirxet fil-popolazzjoni tal-annimali ta' tlet ta' tmien Stati Membri eh, eh, fil-xitwa eh, ma ħarġitx il-marda u għalhekk il-miżuri li nistgħu nagħmlu bħalissa huwa biss sorveljanza u monitoraġġ. Irrid nagħmilha eh, ċara illi l-esportazzjoni ta', mar, ta animali morda mhijiex permessa u kwalinkwa miżuri veterinari li jkunu proporzjonati u sostenibbli Irridu nqisu wkoll l-informazzjoni disponibbli li għandna għax l-impatt ta' dan il-virus fuq l-annimali eh, huwa e, wieħed limitat u sissa ma hemmx evidenza li se jkawża l-mart fil-bnedmin. Il-Kummissjoni talbet eh, il eh, li tintalab li tinġabar id-dejta biex eh, eh, jiġi evalwat l-impatt fuq il-produzzjoni tal-annimali u fuq il-benesseri tal-annimali. Il-Kummissjoni u EFSA qegħdin eh, jaħdmu mal-Istati membri biex jistandardizzaw id-data, l-ġbir tad-data u it-trasmissjoni tad-data. Yes. il-Kummissjoni qiegħda tikkoordina u tippjana finanzjarjament eh, studji xjentifiċi biex eh, toħloq politika eh, ta' veterinarja li hija possibbli għal dawn il-miżuri li jiġu adottati fuq livell ta' Stati membri jew inkella tal-Unjoni Ewropea. Hemm trattament speċifiku biex nittrattaw li l-animali eh, mill-quta mill-virus ta' Skellenberg eh, iżda ma nafux eżattament meta dan il-vaċċin ser ikun disponibbli. L-standards Ewropea għal prevenzjoni tal-mart u l-kontroll qalu li probabilment dan il-virus mhux ser joħloq problemi fil- Eh, flumani. U id-dejta li għanna bħalissa tappoġġa dan l-assessjar, iżda ma nistawx neskludu xejn f'dan l-istadju. Jekk joħorġu t riżultati tal l-SPV, jintintalab li toħroġ eh, joħroġ aġġornament fuq dan l-assessjar u nieħdu dawn il-konklużjonijiet eh, in konsiderazzjoni il-saħħa pubblika ser tkun assigurata permezz ta' sistema bikrija ta' rispons min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Minkejja dan l-approċċ rigorus iktar minn 10 pajjiżi applikaw u rridu japplikaw miżuri eh, ta' kummerċ relatati mal-virus ta' Skellenberg Kif qal is-Sur Nicholson, inħarġu li jkun hemm rispons proporzjonat. Aħna inqisu miżuri restrittivi eh, kontra eh, ċertu esportazzjonijiet eh, u ċertu affarijiet li qegħdin jingħadu li huma disproporzjonati kontra għal xjenza li għandna u l-evidenza li għandna disponibbli, però irridu noqogħdu attenti biex nipprevjenu u naqsu restrizzjonijiet tal-kummerċ Il-rispons fuq livell tal-Unjoni Ewropea huwa meħtieġ biex ma jkonniex xkiel fis-suq fiħdan is-suq intern u mal-partners internazzjonali tagħna. Importanti ħafna li aħna nkomplu inżommu il-sitwazzjoni fil-perspettiva tajba. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Issa fissem il-gruppi naddi il-kelma lis sinjura Delange għal minuta u nofs. Grazzi, President. U importanti li nsegwu namlu maturaċ, namlu iktar studio, iżda issa u koll rridu iktar azzjoni fuq żewġ zewċ livelli, fuq livell tal-mini um, kabber l-animal fl-Unjoni Ewropea u anka minna ħata ċittadini li eh, huma inkwetati għax ma jafux jekk dan jista' xi sara fuq il-saħħa tagħhom xi pajjiżi għalqu e, e, x xiri minnant l-Unjoni Ewropea ta' dawn il-prodotti U dan qed isir għal e, laħam għad derivati ta' dawn l-annimali. Oħrajn għamlu proibizzjoni fuq tlieta minn pajjiżi jew inkella ħamsa jew tminja wkoll. Ser noqogħdu attenti biex inneħħu dawn ir-restrizzjonijiet se tagħmel il-Kummissjoni eżattament biex dawn ir-restrizzjonijiet jitneħħew Eh, il-Kummissjoni tista' tagħmel referiment għal kompetenza esklusiva tagħha u għal daqstant mm, ma tapprovax ma pajjiżi li negozjaw mod bilaterali. Iżda, jridu nkunu konvinti li ċertu pajjiżi jistgħu weħidhom jaħdmu eh, brat iktar maġla, weħidhom u se jibqgħu jagħmlu hekk għal daqsant fik li miħar il-Kummissjoni eh, hekk jogħġobkom eh, uruna li għandkom din il-kompetenza esklusiva u pruvaw naqsu dawn proċeduri u ħorġu ċertifikati uniformi. Fi rigward tas-saħħa pubblika, Iva, huwa tajjeb li l-Kummissjoni qalet li eventwalment m'hemmx eh, ċans li jkun eh, hemm mart mill annimala għal-nidem iżda dan għandu jsir mod ċar u mhux kull pajjiż jaħdem ar rasu. Grazzi. Issa nagħdu il-kelma li sur kote. Grazzi, President. Grazzi, Kummissjoni, tal-li din l-opportunità biex niddiskutu din il-kwistjoni ferm importanti. Ehm, ġewwa pajjiżi fil-Ġermanja 900 razzet bħalissa qegħdin jiġu mil quta mill-virus ta' Schmallenberg u ovvjament dan qed jinfirex u din hija kwistjoni għal dibattitu pubbliku. Dan huwa ta' tħassib għas-settur agrikolu qed jintilfu ħafna flus u hemm ukoll inkwiet għas-saħħa pubblika ħadd ma jista' jgħid biċ-ċert li l-virus ma jistax jinfires fl-umani u eh, l-lefsa qed titkellem li qed tgħid li ser taħdem mal-ċentru tal-prevenzjoni tal martu l-kontroll eh, u ser tipprova toqgħod attenta kemm jista' jkun. Naħseb li din hija xi ferm importanti. Hemm proċess ta' monitoraġġ u l-efsa ovvjament għamlet eh, studji xamlet hija analizzat tmien stati membri li huma milquta minn dan il-virus u il-biża tagħna hija li fil-rebija u fil-bidu tas-sajf il-virus uh, ser jinfirex iktar u qed jimmaġinaw x'jista' jseħħ għal daqstant irridu noħorġu miżuri uh, li għandhom jiġu adottati biex nittrattaw ix-xenarju li inħolo minn dawn eh, l-istudji, dawn simulazzjonijiet li saru. Jiena naf li din hija ġdida u li m'għandniex eh, għodda speċifika biex nittrattaw dan il-virus bħalissa, iżda jiena nixtieq inkun naf eżattament x'tip ta' miżuri il-Kummissjoni qed tippjana u x'passi ġaħadet ħadet biex titratta din il-firxa eh, ta' dan il-virus mis-27 stat. Diġa ntlaqtu 8 ma rridux li ntlaqtu iktar. Grazzi. Grazzi. Nadu assur il-word. Grazzi, President il-pajiz l-Irlanda mandux kazijiet ta' dan it-tip u jena nispera li ma jkunix dan il-virus. Iżda jena mħasseb ħafna eh, dwar ir-Russja li projbiet il-negozjar mal-Unjoni Ewropea minħabba din l-infezzjoni. Din ta' fetwa mhux biss il-negozju tal-ċanga iżda wkoll ta' u tal ħarruf iżda ta' ħafna oħrajn nindunaw li għatidunja ħazina għal din is-sitwazzjoni minħabba li l-Irlanda hija l-ikbar produttur għal ċanga per eżempju, irridu noqogħdu attenti ħafna dwar dan il-problema ta' saħa pubblika. Jiena nħeġġeġ lill kummissjoni li ma tippermettix li pajjiżi terzi jagħmlu dawn restrizzjonijiet minħabba dan il-virus, irridu noqogħdu attenti biex il-kummerċ agrikolu ma jkunx vittma l-Unjoni Ewropea għandha rekord tajjeb ħafna għal welfare tal-annimali u standards tas saħħa u għadda santi nassiguraw li dawn l-isforzi jibqgħu isiru ehm, kemm għal kummerċanti kif għal konsumaturi. Vielen Dank, Herr Kollege Elwort. Es folgt Herr Kollege Häusling für eine Minute. Mr. Häusling eine Minute. Numri juruna li kienem 944 razzet eh, fil-Germania mill-quta u ħafna oħrajn ġewwa pajjiżi oħra. Meta nanalizzaw il-numri għal din it-tip ta' marda, nindunaw li ċertu li l-bdiewa din jitħallew weħidhom mingħajr wisqajnuna u qed naraw ħafna iktar pajjiżi li qed jintroduċu projbizzjonijiet ta' importazzjoni u għal daqstant ma nistax nifhem kif il-Kummissjoni jekk hux il-Kummissjoni għax tagħti importanza li din il-marda. Eh, irridu informazzjoni xjentifika Irridu nkunu nafu kif nitrattaw informazzjoni xjentifika biex bekk inkunu nistgħu ngħinu lin-nies u wkoll lill-bdiewa tal- um, ta' daw l-annimali. Kenna situazzjoni simili fit dwar il-Blue Tank per eżempju, uh, irri noqogħdu attenti għalli kella, ma nagħmlux dan se rikonna problemi fir rigward tal-irtitet tan-naċ. Qed naraw ħafna mart, qed naraw ħafna iktar mart minħabba l-bidla fil-klima, da sa tirdodu attenti wkoll kwistjonijiet tal-bidla fil-klima. Grazzi ħafna Sur Hausling, is-Sinjura Girling. Grazzi President fil tiegħi din hija l-ewwel eh, virus ġdid eh, li rajna għal dawn l-aħħar 20 sena. Dan rajnieh madwar 200 ehm, mil eh, fil-pajis u dan qed jinferex ħafna. X'nixtieq li jsir minn ħadd il-Kummissjoni kieġobkom analizzaw dan li ġej. Ehm, isu l-importanza ta' azzjoni rapida u deċiżiva ukoll trattaw restrizzjonijiet kummerċjali eh, li qegħdin isiru għaliex il-bdiewa jridu din ristrukturazzjoni. Tielet ħaġa, sforzi fuq trattamenti ta' trattamenti wkoll eh, til Irid tkun hemm data komparabli ta' min jorbot fuqa u l-aħħar ħaġa li ħaġa importanti din għandha tkun ta' allerta. Il-klima qiegħda tinbidel. Jekk ikun hemm iktar um, viruses li qegħdin jidħlu fi sistema tana kolla f'da ser namlu nistaw inkampaw aħna għanna sistema b'saħħita biżejjed. Vielen Dank, Frau Kollegin Gierling. Es folgen nun die weiteren. Grazie Hafna. Il-kelima li miss sur Nikolescu għal minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Fl-opinjoni tiegħi hemm żewġ aspetti eh, f'dan id-dibattitu L-ewwel nett nanalizzaw eżattament kemm serja s-sitwazzjoni. L-epidemija bdiet ħames xhur ilu, iżda il-virus ilu jeżisti fiktar minn 1200 razzet ma nix trattament kif suppost, l-informazzjoni milkom ehm, l kummissjoni ma kienix tajba bizet u għalda san tisset naslu u kol għas-sajf u ser jinħloq iktar problemi. Ser jiġri sa fuq il-konsekwenzi tal-produtturi eh, Ewropej nanalizzaw ukoll istat tal-annimali, nieħdu wkoll inkonsiderazzjoni l-istituzzjonijiet ehm, tal-esportazzjoni imposti fuq eh, l-imsieħba tagħna. Il-Kommissjoni eh, rispondiet fil-mistoqsija ta' jannar li restrizzjonijiet kummerċali mhom ġustifikati u dinja miex skont l-organizzazzjoni l-istandards tal-organizzazzjoni tas saħħa jew inkella tal-annimali. Eh, importazzjonijiet mill-Istati membri kollha bħalissa din jiġu assessjati sa mill-20 ta' Marzu u organizzazzjonijiet veterinarju ġewwa l-Unjoni Ewropea wkoll offrew li jagħtu lil Russja informazzjoni dwar kif jiġġieldu ehm, il-virus ġewwa r-Russja. Iżda l-Kummissjoni se tagħtina iktar informazzjoni fir-rigward ta' kif ir-Russi qed jagħmlu u l-informazzjoni mogħtija lilhom. Irrid nieħdu konsiderazzjoni dak li ġara fil-passat dwar inkompatibilità ta' ċertu miżuri li jittieħdu ehm, ma' l-istandard internazzjonali u x'qed tipproponi din il-Kummissjoni fir-rigward ta' dialogu tagħna mal-Federazzjoni Russa. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege. Grazzi. Is-Sur Nikolescu issa ngħaddu l-kelma lis-Sinjura Rodust. Grazzi ħafna President, Senjuri, jiena nilqa il-fatt li bħala riżultat ta' din il-mistoqsija orali aħna aħna nistaw nitkellmu dwar il-virus ta' Schmallenberg dan juri kemm qed nieħdu bis-serjetà dan is-suġġett. Ħafna bdiewa edin f-situazzjoni ħazina par per eżempju fil u erbajn razzet ġi mill-qut minħabba il-marda tal-SPV ġewwa Schleswig Holstein ir-reġjun tiegħi hemm ħafna bdiewa tan-naċ u ħafna minn dawn in-naċ intlaqtu minn dan il-virus u f'dan l-istadju meta ħafna ħrief qed jitwildu din ser tfisser li ser ikun hemm teddida kbira lil ħafna mill irtiet u n-numri qegħdin dejjem jikbru fir-reġjun tiegħi ovvjament il-bdiewa tal- tannaċ edin jisofru ħafna anka bdi oħra li jikabru annimali oħra. L-ammont tela minn 106 għal 116 għal daqstant il-bdiewa edin isofru minħabba eh, deformazzjoni jew inkella jitwildu eh, mejta daw l-annimali għal daqstant qed jikkawża ħafna tel finanzjarju. Irridu noqogħdu attenti eh, dwar il-kwistjoni finanzjarja ta' din il-kwistjoni. għanna bżonn malar kemm jista' jkun xi tilqima xi vaċċin. Irridu nkun nafu xamlu eżattament ir-riċerkaturi u xjenzati dwar dan biex isibu soluzzjoni. Irridu nagħtu importanza wkoll dwar jekk hux possibbli li natu għas iktar assistenza lil dawk il-bdiewa li ġew mill-quta l-iktar finanzjarjament. Xiri l-manuvra minn naħta l-Kommissjoni x'miżuri ġa ttieħdu. Jekk joġobkom aġixxu malajr u jekk joġobkom infurmawna fuq dak li qegħdin tagħmlu għaliex il-bdiewa qegħdin jistennew eh, ir-risposta tagħkom u tagħna. Grazzi ħafna, is signora Rodust għal minuta u nofs is-Sur Schnellhardt. Signori, Commissioni, irridu eh, n-isu din situazzjoni sitwazzjoni bir-raqqa iżda ma noqogħdux inbeżżaw in-nies. Eh, dak li qed naraw bil-virus ta' Schmalberg hija huwa numru kbir, iżda aħna rajna wkoll li l-annimali fil-fatt jiżviluppaw ehm, u jisiru l-muni jekk jintlaqtu minn dan il-mart. Jiena naħseb li nistgħu ngħidu l esperjenza tagħna uħud forsi jesaġeraw, għal daqsan trid noqgħod attenti ħafna hawnhekk. Naħseb li rridu nanalizzaw din is-sitwazzjoni sew huwa importanti ħafna li kollox jiġi monitorat u rrapportat ġewwa l-Ewropa din hija meħtieġa fl-opinjoni tiegħi iżda li noqogħdu attenti wkoll u nanalizzaw is-sitwazzjoni u naraw x'miżuri nistgħu nieħdu u noqogħdu attenti wkoll għall-kumpens eh, ċertu pajjiżi pereżempju fil-Ġermanja u l-Olanda aħna għandna l-possibilità li jingħataw kumpens, jingħataw kumpens iżda fċertu pajjiżi memx u daqsant jaf e, e, tajjeb li kikun nibnu din tip ta' kompens u namlu dan ix-xogħol b'mod reġjonali u mhux permezz ta' Brussell. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Hart issa għandna il-proċedura tal-KHDI. Is-sur jara l-minuta. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li aħna qegħdin niddibattu din il-kwistjoni fil-Parlament Ewropew. Jiena naħseb hemm tliet situazzjonijiet din il-problema. Hemm il-kwistjoni tad-diewa li ġew mill-quta ma qal il-kollega tiegħi b'mod partikolari għal bdiewa tal-li rabbunnaċ li għandhom livelli ta' profitabilità baxxa taħt ċirkustanzi normali. Issa ser ikun hemm problema ħafna ikbar. Iżda irid noqogħdu attenti għal prinċipju ta' sussidjarjetà u nassiguraw li nieħdu miżura effettiva, azzjoni effettiva fuq livell lokali. Irrid noqogħdu attenti dwar il-konsegwenzi indiretti ta' din l-epidemija jiena naħseb li għaw kwistjoni għawnek dwar eh, protezzjoni tal-konsumatur irridu nqajmu iktar kuxjenza għaliex aħna irridu nieħdu deċiżjonijiet mhux biss abbażi ta' data xjentifika u irridu għadu attenti jekk il-virus ukoll hux ta' sara għas-saħħa tal-miedem jew le. Irridu nanalizzaw ukoll problema ta' sanzjonijiet kummerċali disproporzjonati u importanti li koordinaw l-isforzi tagħna kollha fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazie ħafna, President. Iktar minn xi elf eh, razzet qed jiġi affettwat minn eh, dan il-virus ta' Schmallenberg. Eh, il-problema ovvjament hija li jinfirex imħabba insetti bħal in-nemus nafu x'qed jiġri fil-Ġermanja, fl-Olanda, fl-Olanda u fir-Renju Unit. Irridu nsibu metodi ġodda u noqogħdu attenti li eh, għal fatt li meta inti kollok eh, mrazzet kbir, il-marda tinfresh iktar ta' malaj. Irridu noqogħdu attenti wkoll għal ċertu postijiet fl-Awstrija li fejn l-irtizja tinsabu fil-montanni. Hemm bżonn li nil inkunu iktar nilqaw minn qabel għal din il-problema. Grazzi ħafna. Meine Damen und Herren auf der Tribüne, ich darf... Signori. Um, in-nies li qegħdin jisimgħuna hawnhekk ma m'għandhomx dritt laqas biss ixafxfu mill-Strangers Gallery. Grazzi. Um, għanna raġuni oħra għal fejri ikonna normi għal eh, għall-annimali fil-Europa. E, Vaksin għal dan il-virus għadu ma sviluppat, għatmanna xej e, pala til-in kontriħ, għal imma l-Unjoni Ewropea trid verament taddi l-informazzjoni l-raħala fl-istati membri, emżon li konna supervizjoni aħjar ta' dawk iż-żoni fej il-virus għadu ma wasalx biex tonqos il-kontaminazzjoni u importanti ħafna wkoll li konna d-dijanjozi u il-kas każi li jifetxu jiġu rapportati sabiex ovvjament fejn hemm il-marda nkunu nistgħu niżolawha. Hemm ukoll is-sistema tal-early warning għal dawk l-annimali li ikunu fil- jitħallow jimirħu. Irridu noqogħdu attenti biex nilqaw għalija l-problema. Grazzi ħafna, Sinjora Bazisku. U bekk din tkun l-aħħar l-keċ Eh, Signor Basisko għal għet il-diskussjoni tal-kazzjan li zimaw nant il-Signora Kommissarju. l għennet il-Kommissjoni miex għet twarra botat il-ġemp eh, din il-problema. Signora Grilling, esemmiet numru ta' affarijiet li l-Kommissjoni tista' tagħmel id-data l-qasam kummerċjali u dawn l-affarijiet kollha qegħdin nagħmluhom fil-fatt il-Sinjura Dellange u l-oħrajn li semmow um, dawk il-pajizi terzi li sejja ilaw problemi kummerċjali mħabba dan il-virus nishtiq ngħidilkom li l-Kummissjoni qiegħda titratta ma' dawn l-għaxar pajjiżi fil-fatt il-Kummissarju Dalli jiet jitratta mal-Russja u bħalissa għandna delegazzjoni moska li qiegħda ovvjament titratta din il-problema. Ġifiri kulħadd qed jieħdu bil b'ċertu serjetà meta jifetxu mart pal dar, iski ġodda, xiridu namlu? Irridu nikordinaw aħjar, nużaw l-entitajiet xjentifiċi tagħna biex jatuna l-ekspertiż tagħhom niġbru d-data u naġġornaw dak dik l-informazzjoni li nsibu fuq il-websites ukoll meta jkun hemm erf informazzjoni ġdida tarif ġdid impoġġuhom għad dispożizzjoni aħna qegħdin naqblu mal-laqdiet mal laqdiet tar raħala u mal-awtoritajiet biex dan l-aġġornament dejjem eh, ikun aċċessibbli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Skużawni. Wir wollten eigentlich eine längere Pause machen, aber die... Niskuża ruħi għal dan l-istorbju xtaqt kieku li forsi konna nieqfu ftit imma mħabba li mor konna lura bil-ħin ta' diskussjoni m'għandniex ħin biex nieqfu ftit. Aw nies li qegħdin għaw e, nis li għedin ipaxxu bejnietom imma sa' kem nerġaw nibdow sessjoni namel ftit waqfa. Naġġornaw ftit.